d'investissement. Naddu issa għal eh, Sur Zarabadil fuq il-kustjonijiet ta' investiment situazzjoni għawika fiħdan l-Unjoni Ewropea, impatt estern fuq il-kommerċjal ta' investiment. Mm. Adopted by the Committee of International Trade, INTA, with contribution. Bil-kontributi li saru minn imko u DEVE dan il-rapport jarra iħares lejn l-unions, l-politika kommerċjali u anki l-impatt fuq il-sħubijiet pubbliċi privati. Priv Dawn huma arranġamenti fejn is-settur pubbliku u privat jaħdmu flimkien sabiex joffru ċerti tipi ta' servizzi, servizzi ta' interess ġenerali lil pubbliku u dawn is-servizzi jistgħu jkunu pereżempju l-infrastruttura, pat-torro, it-trasport, l-impjanti ta' trattament tal-ilma jew tal-ġenerazzjoni tal-enerġija jew servizzi soċjali bħal kura tas-saħħa u l-edukazzjoni u l-aħħar ma mhux l-inqas f'dan l-aħħar snin setaw ikunu u koll eh, jeżistu fil-setturi innovattivi ta' teknoloġija. Imma dawn mumiex biss dawn għadhom ma jeżistux fil-pajjiżi li huma żviluppati imma jintużaw fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u jirrappreżentaw bejn 15 ta' 20 fil-mija tal-investimenti totali li jsiru fl-infrastruttura f'dawk il-pajjiżi. Dak il-rapport il jikkonċentra essenzjalment fuq żewġ perspettivi ta' proġetti pubbliċi privati wieħed huma l-interessi tagħna stess tal-Unjoni Ewropea, ġifieri promozzjoni ta' interessi kummerċjali tal-Unjoni Ewropea għaliex biex wieħed jipparteċipa f'dawn il-proġetti tal-PPPs u hija opportunità kbira għal kumpaniji Ewropej sabiex jikbru u jidħlu fis-swieq ġodda jekk wieħed iqis il kundizzjonijiet attwali tas-suq irkupru eh, ekonomiku kajman ħafna qatt fl-Ewropa u aħna nistgħu naqblu nittama illi l-kumpaniji Ewropej jistgħu jiksbu u kabbir biss jekk jidħlu eh, fis swieq internazzjonali is swieq li mhumiex Ewropej. U għalhekk aħna rridu noħolqu modelli pożittivi eh, ta' dawn il PPPs sabiex il-kumpaniji Ewropej eh, jissieħbu fihom u rridu noħol u koll affarijiet bħal one-stop shops jew pjattaformi eh, eh, li, faċilment wieħed jużom u nużaw dawk l-istituzzjoni li diġà huma involuti f'dan proġetti bħal Bank Ewropew tal-Investiment u oħrajn. Mbagħad imma hemm ieħor li aħna nkomplu naħdmu biex uh, eh, inwet u l-agenda għall-izvilup. Dan huwa punt importanti għaliex aħna nistgħu noħolqu sinerġiji permezz ta' dawn il-proġetti uh, pubbliċi pirati. Nafu li hemm bżonn ta' investimenti kbar f'pajjiżi li qed jiżviluppaw f'termini ta' aċċess għall-ilma, l-enerġija u ħafna minn dawn il-fondi se jkollhom joħorġu mis-settur privat fejn dawn il-sħubijiet jista' jkollhom rwol importanti hemm ukoll eżempji ħżiena mod partikolari f'ċerti pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fejn dawn il-PPPs spiċċaw ħażin, kienu proġetti infasla ħażin, kien hemm wisq burokrazija, kien hemm dewmien fit-twetti tal-proġetti u anki ġestjoni ħażina. U għalhekk huwa importanti ħafna illi aħna naħdmu sabiex noħolqu approċċ komuni biex niffaċċaw dawn l-isfidi kollha jina naħseb li dan il-rapport jista ikollu rwol importanti biex dan kollu jissir mhuwiex xi rapport li irrit joħloq xi leġislazzjoni ġdida jew aktar burokrazija xejn minn da, sempliċement iħeġġeġ l-istituzzjonijiet Ewropej biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jipromovu l-parteċipazzjoni ta' kumpaniji Ewropej fil proġetti pubbliċi u privati dana eh, tfassal fi spiritu ta' kooperazzjoni tajba mal-gruppi politiċi kollha u l-kumitati u nittama li jiltaqa eh, u kol jiltlaqa b'mod pozittiv mill-plenarja tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Issa naddu għal Sur Fonsulika fil-proċedura Catch the Eye. Grazzi ħafna. Commissioner, <coughs> Public Private Kummissarju, Il-PPPs pajjiżi terzi se jkollhom ħafna effetti pożittivi fuq il-ħollin tal-impjegi l-kompetitività u produttività fl-Ewropa. Jiena konvint illi il-politika kommerċjali tal-Ewropa għandha taħdem sabiex tagħti aċċess il-kumpaniji Ewropej barra mill-Unjoni Ewropea fejn hemm ħafna swieq li jistgħu eh, jidħlu fihom. Il-kumpaniji żaru medji għandhom faċilment ikollhom eh, aċċess u jkun hemm ukoll il-ħolqien ta' konsorzja il-qafas legali għal dawn il-PPPs għandu jissaħħaħ sabiex jinħoloq qafas leġislattiv ċar u prevedibbli appoġġjat minn awtoritajiet eh, li għandhom ir-riżorsi mextieqa sabiex l-amministrazzjoni tkun tista' tfassal il-PPPs b'mod tajjeb u mbagħad tkun tista' tagħmel kontroll tal-implementazzjoni tagħhom. Grazzi, Sur Marias. aħna rridu najdu li l-Unjoni Ewropea għanda tapplika il-prinċipju ta' koerenza għal dak li għandu xaqsa ma l-iżvilupp l-investiment u l-kummerċ imma fil-waqt li l-Unjoni Ewropea zammet l-appalti pubbliċi miftuħin għal kompetizzjoni, il-kumpaniji Ewropej xorta jiffaċċaw ħafna ostakoli mill-pajjiżi barranin Barra minnek hemm bżonn ukoll li l-linji gwida tal- ċnus ma' u jiġu segwiti fuq id-drittijiet tal-bniedem anke barra mill-Unjoni Ewropea rridu nigarantixxu li il-finanzjament ma jispiċax fidejn il-kumpaniji multinazzjonali imma jintuża biex jappoġġa il-networks lokali u nazzjonali. Irridu naraw li jitħassru id-djun ta' pajjiżi eh, li qed jiżviluppaw dejn li għandhom mal-Fond Monetarju Ewropej eh, Internazzjonali, skużawni. Il-PPPs jistaw jagħtu riżultati tajbin ħafna jkunu Eh, effettivi b'mod partikolar meta nitkellmu dwar infrastruttura moderna hemm ukoll imbagħad eżempji ħsiena fejn dawn il-PPPs ma waslux għal riżultati ideali u anke saħan se u problemi għal ċerti proġetti imma sur kummissarju jekk joġbok hu dan l-impenn u għati daqqatajn lejn dan il-proġett li ilu qoddim il-Kommissjoni jirrigwarda Kroazja u il-bini tal- eh, motorway l istria u Kroazja li hija PPP bejn il-Stat ta' Kroazja u kumpanija Franċiża m'hemmx għalfejn jitwarrab dan il-proġett għaliex aħna din it-triq għandna bżonna bżonn li titlesta u jekk jogħġbok għati daqqatajn ara x'inhu jiġri u eh, għara li dan il-proġett ma, ma joqgħodx jiġbor it trap fil-kxaxen tal-Kummissjoni Ewropea. Il-PPPs għal ħafna pajjiżi huma sintomatiċi tal-sistema kapitalista ta' integrazzjoni li waslet għal kriżi li qegħdin fija. Dan ifisser illi nuqqas ta' investimenti u nuqqas ta' flus wasal għal nuqqas ta' investimenti u għalek l-infrastruttura, ta' trasport, ta' saħħa, tal-edukazzjoni kollox qed jibqa eh, fidejn il-PPPs u dan huwa fil-fatt dak li qed jiġri fil-Portugal l nefqa soċjali dejjem edha tonqos u ta' kull darba qed ikun hemm iktar minn dawn il-PPPs. Huwa importanti li aħna nħarsu lill illi inkluż fil-TTIP hemm bżonn li daqar ftejmi ta' dan it-tip ma jsirux xi ħaġa li hija marda għall-soċjetà tagħna. Grazzi. Meta wieħed iħares lejn l-impatt estern tal-politika kommerċjali tal-Unjoni Ewropea, jiena ħsibt li se nitkellmu dwar l-impatt li għandhom il-politiki kommerċjali tal-Unjoni Ewropea fejn aħna nħadmu politiki illi jisirqu l-fqar. Imma sa indunajt li qed nitkellmu fuq il-PPPs, il-periklu ovvjament hija li l-esperjenza fir-Renju Unit hija li ta' spess dawn eh, ma jatux il-rizultati mixtieqa kif naraw fl-NHS per eżempju u jaqdu elementi lar elementi ta' żewġ aspetti l ineffiċjenza tas settur pubbliku u anki eh, il-profitti baxxi tas settur eh, privat għalhekk irridu noqogħdu attenti imma il-rapporter għandu raġun meta jgħid li dawn huma deċiżjonijiet li jridu jittieħdu b'mod sovran mill-istati membri infushom. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Spiniero. jiena qed nitkellem għannom tal-grupp SND u l-ewwel nixtieq nirringrazzja l rapporteur ta' dan il tar-rapporteur imma aħna nixtiequ li jkun hemm riforma tal afas legali li innaqas ir-riski li staw jinvolvu dawn il-PPPs kif aħna nsejħulhom fil-qosor. Aħna nemnu illi qatt manna E, nazlu dan il-metodu għal xi interessi ħzina, imma sempliċement dan għandu jkun mezz kif wieħed jagħti servizz pubbliku b'mod iktar effiċjenti u blirħis huwa essenzjali illi anki il-riskiet eh, jiġu maqsumin sew. Qatt m'għandu jkun hemm sitwazzjoni fejn il-benefiċċji ekonomiċi jaqgħu f'idejn il-privat u il telf ibatih is-settur pubbliku. PPE qatt m'għandha tkun l-ewwel pass lejn il-privatizzazzjoni ta' servizz pubbliku u għalhekk aħna nishtuq li jkun hemm legali ċar, trasparenti, u li jiffaċilita u jagħti rizorsi lill-amministrazzjonijiet tekniċi u finanzjarji. l-Europa trid tipprova tiżviluppa servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja fl-Unjoni Ewropea imma anke ma' msieħba internazzjonali biex aħna aħna rridu intejbu l-kwalità tal-ħajja ċittadini tagħna u l-unika mod kif aħna nistgħu nagħmlu dan huwa li ikkonna nużaw il-flus ta' ċittadini b'mod responsabbli imma anki billi nappoġġaw il-kapital privat li huwa ta' interess pubbliku. Il-PPPs jiftħu uh, bib ġdid kemm Il-popolarizzazzjoni ta' model ta' dan it-tip huwa opportunità għal kumpaniji żaru medji fl-Ewropa li b'dan il-mod jistgħu ikkabru negozji tagħhom u anki jżidu l-esportazzjoni tagħhom. Għalhekk jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni li fil ftejmiet kummerċali li għanna li tiżgura li l kompanija Ewropej ikunu trattati bl-istess mod għalkemm fil-xiri pubbliku anki fl-approċ għal PPPs. Grazzi ħafna l-Kummissarju Hogan. Grazzi ħafna, Signora President. Jena unnek edha jgħat nirrapprezenta Kummissarju Malstrom, Kummissarju għal-Kommerċ, nirringrazzja l il rapporter u l-komitati kollha għal dan ir-rapport li jisħaq fuq l-importanza tal-PPPs bħala għodda l-tkabbir ekonomiku l-innovazzjoni u ħol-in tal impiegi Dan kien il-każ fl-Unjoni Ewropea u huwa minnu wkoll fl-Ewropa. Ir-rapport jisħaq fuq l-opportunitajiet illi għandna eh, biex nipromovu PPPs pajizi terzi u għalhekk inżidu l-aċċess tas-swieq eh, barra mill-Unjoni Ewropea għal kumpaniji Ewropej. il rapport jitlob li jkun hemm iktar trasparenza, kompetizzjoni lejali fil-PPPs u fil-relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali. Il-PPPs għandhom ikunu inklużi kemm jista' jkun anki fil-kapitlu tax-xiri pubbliku tal-gvernijiet fil-ftejmiet ta' kummerċjali Aħna nilqaw eh, dan il-fat. L-ewel net il-PPPs jistaw waslu għal soluzzjonijiet innovativi jimmobilizzaw finanzi pubbliku mod partikolari fil-qasam tal-infrastruttura u setturi oħrajn. Mbagħad il-kooperazzjoni bejn is-settur pubbliku privat jista' iwassal għall-iktar eh, riċerka u jwassal għall-iktar kompetizzjoni Unbat il-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-PPPs. Il-PPPs u koll jgħatu opportunitajiet barra mill-Unjoni Ewropea sabiex il-kompanija Ewropea kollu iktar aċċess għal swieq ta' pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea sabiex il-relazzjonijiet kummerċali ma jibqawx taqsek asimetriċi huma opportunità għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex tinħoloq il-prosperità u joħolqu anke opportunitajiet għan negozju. Il-Kummissjoni kien laqat ir-referenzi li għamel eh, il-rapporter fl abbozza tar-rapporter tiegħu fil-rapport tijaw. Imma l-Komissjoni kienet tixtieq illi nirrikonoxxu iktar illi l-Unjoni Ewropea trid tiżgura li l-flus illi jinvestu kumpaniji Ewropej f'pajjiżi terzi jkunu mħarsa kif imess anki permezz ta' mezzi adegwati ta' eh, soluzzjoni ta' ċerti problemi li jistaw jinqalaw. Aħna se nkomplu naħdmu sfiq sabiex nizguraw l-opportunitajiet li jiprovdu l-PPPs jintużaw bl-aħjar mod possibbli Jiena se il kommenti ta'kom tagħkom lill-kollega tiegħi Cecilia Malmstrom li hija l kommissarju responsabbli. Grazzi Signora President, grazzi lill membri u lir-rapporter. Grazzi ħafna.